imbagħad eh, tibqa' sejra sa 11 ta' flasġija. Eh, dak li seħilhom ġej publikat fil-website tal-Parlament naġġorna il-Kamra u nawgrakom il-vjaġġi tajb lejn darkom.